Għandi miżura stramba, mhux tas-soltu li għandi nħabbara, iżda hija ħaġa li ma nistax nevita għall-Parlament. għal għodu kien hemm inċident fil-Parlament. U nemmen li l-Parlament Ewropew irrid ta' bil-fors jirreaġixxi għal dak li seħ. Irridu żgur nirreaġixxu. Se nikkwota is-sentenza jina naħseb li mhix aċċettabbli u naħseb li għandha eh, kollha pena. Sentenza mill-Onorevoli Dizos, fuq il-dibattitu fuq il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Turkija u qal u jina t nikvota hawnhekk. Kif intqal fil-literatura xjentifika torok huma maħmuġin u mniġsin u ma qishom il-klib meta huma mansis ta' meta jridu jġillu mal-edewa tagħhom iridu eh, jaħarbu. Wieħed irid jaġixxi mat-torok b'mod eh, b'resoluzzjoni u b'mod sot. Dik hija sentenza li skont l artiklu 156 ta' regoli eh, ta' proċedura tikser il-valuri tal-Unjoni Ewropea bħala miżura immedjata bekk, sinjuri. Mela, pala miżura immedjata. Signori, jena et u se ngħidilkom, signori. Illi din hija deċiżjoni bażika għax naħseb li rridu nistabilixu proċedura hawnhekk fejn meta wieħed jaqsam linja ħamra rridu niddikjaraw li mhumiex aċċettabbli speċjalment fil-gwatt tar-razziżmu u bekk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 nixtieq ngħid ukoll li Sur Sinodina Street titlaq mill-Parlament u se nisimgħu fuq dan l-inċident mhux se jkun hemm dibattitu għax din hija azzjoni ta' emerġenza u bekk insejħek biex titlaq minn din il-Kamra. Sur Sinodina jekk jogħġbok itlaq minn il-Kamra. Mhux se jkun hemm dibattitu dwar dan il-punt trid mill-Kamra. Sur Okay, ich fordere Sie jetzt erneut auf, den Saal zu verlassen. Mela, għal darba ħranz insejjaħ lilek biex titlaq minn din dan il-parlament. Mela, f'dan il-kas, nixtieq nitlob il-, -il l-xiri biex jeskortawk barra minn din il-kamra. Biex il-marexxalli jħorġuk minn din il-kamra. Bitte verlassen Sie den Saal. Wenn Sie Herrn Sinadinos begleiten möchten, kann ich Sie daran. Jekk joġbok, itlaq mill-kamra. Jek tridu ta' kompanija oħ lil Sur Zinadinos tistaw titilqu miegħu. fuq Mela, mux se hemm dibattitu fuq din din l-azzjoni, is-surġeni din se, se jinstema fuq din il-kwistjoni. Mux se hemm dibattitu fuq il memx dibattiti fuq il-regoli ta' proċedura u jekk ma toqgħodx kwiet. Mela, nirringrazzjak. Mela, se ngħidilkom kif se nipproċedu dwar il-proċedura minnaw minnaw, minn dan il-punt. Skont ir-regoli tal-proċedura, jina rrid ninformakom kif se titkompla din proċedura. Iżda se nibdew l-ewwel bil-voti. So, meine Damen und Herren, wir beginnen. Mux se nibdaw minnu fih mal-voti, bil-voti l għan neġrit najt li senjura li għana tiedu fil-os se titlaq mill-grupp tal-PPE mit-8 ta' marzu tal-2016 i daħlet fil-grupp tal-ECR. It-tieni